l-net ħanħabar dal-avviz sa' kem tiħdu postkom, nishtiq narrafkom illi idna nar it-tnejn fl-imkien mal-president tal-konsil u skont ir-regola 74 ta' regoli ta' proċedura, il-president ser jiffirma sit atti adottati taħt il-proċedura ta' kodeċizjoni. il titli ta' dawn l-atti ser jiġu maħruġa fil-minuti ta' din is-seduta. Issa tassew nixtieq li tieħdu postkom ħalli nibdew il-votazzjoni minnu fih. U passoltu ħanajt moċċar illi mhux ħanoqgħod naqra